Dan wassanni għal avviżi tal-President tal-lum. Il-Kunsell talab l-applikazzjoni tal procedura urġenti taħt ir-regola 154 għal proposta li se semmi issa. Il-titlu huwa proposta għal regolament tal-Kunsell li emenda regolament 1150 tal-2000 deċiżjoni li tiġi implementata tal-2007 436 tal 2007 Kummissjoni Ewropea juretem fuq ir-riżorsi propju tal-Unjoni Ewropea. Huwa titlu sabiħ ħafna imma warajh hemm suġġett interessanti ħafna moħbi fih. Jiġifieri l-mod kif l-Istati membri jagħtu l-kontribut tagħhom lil budget Ewropew. Il-votazzjoni fuq din it-talba għal proċedura urġenti ser iseħ għada propju fid-disa ta' filgħodu. Skont ir-regola 105 paragrafu 6 tar-regola ta' proċedura, il-President tal-Presidenti tal-Komitati tal tal mm, kumitati